del día es relativo al informe de la señora Beder. Mela il-rapport ta' Sinjura Beder pjantazzjoni ta' unjoni Ewropea kontra traffikar ta' organizmi selvaġġi. Il-rapport ta' Sinjura Beder. Mr. Chairman, and uh, thank you, Commissioner.